Ħafna komitati deċidew illi jitlu f'negozjati internazzjonali skont regola 69 ġe paragraf 1 tar-regolament. Ir-rapporti illi kostituixxu l-mandati biex jagħmlu dawn in-negozjati huma disponibbli fuq il-webpage għall plenarja u t-titli tagħhom se jiġu pubblikati fil-minuti tal-seduta skont dan ir-regola 69 ċe paragrafu 2 numru ta' deputati jew grupp u jew gruppi politiċi li jilħu limitu medju jistaw jitolbu bil-miktub sa' għada nofs il-lejl nhar it-3 12 settembru illi jivvutaw fuq il-tul fit seħħ ta' negozjati dawk din it-talba ma tkunx saret fid-dawl tad-deċiżjoni tan-negozjati qabel iskadenza il-komitati jistgħu jibdew in-negozjati.